segwita minn eh, diskorsi minn gruppi politiċi, kolse komissjoni se jkunu eh, prezenti sabiex il-partit prab dan id-dibattitu wara l-kontat mal-gruppi politiċi kollha nipproponi għal daqshekk konformament mal-artiklu 140 paragraf 2 tal-regolament għana li nibdlu il-punt kif segwi dikrezzjoni tal-President tal-Parlament Ewropew fuq eh, fejn negozjati tal-Kunsill Ewropew fuq il-kriżi ekonomika segwiti minn diskorsi me gruppi politiċi għaw osservazzjoni dan it-tibdil fuq l-agenda? Jider li dan mux il-kas, naddu issa għal mistoqsija orali l konsil u l-Komissjoni fuq semestru Ewropew 2011. L-ewel talim. Nibdew bis-Sinjura Bowles para rapporter. Jekk joħġbok sinna għabbaw zaħġax mitimnu. Right, that's, that's uh, um, Grazzi. Is-semestru Ewropew huwa innovazzjoni tajba ta' governanza ekonomika fl-Unjoni Ewropea li għamel sinkronizzazzjoni tas saffi ta' multilaterali ta' sorveljanza makroekonomika fil pat ta' stabilta u ta' tkabbir, kif ukoll fuq il-mir tal-2020 fil-programmi nazzjonali ta' riformi. L-ewwel eżerċizzju wassal għal rakkomandazzjoni speċifiċi adottati mill-Kummissjoni f'Ġunju u kellhom il-mira li waslu linji gwida ex ante l-Istati membri, kemm skali kif ukoll eh, strutturali. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet ġew appoġġati fil-Kunsill f'Lulju wara l-introduzzjoni tat-tibdiliet. Pala parti mir wol tal-Parlament li jizgura trasparenza massima u akkontabilità fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew huwa ħerqan li ħaddan dibattitu fuq dawn ir-rekomandazzjonijiet kif ukoll mod aktar ġenerali fuq ir-riżultati tal-ewwel ehm, twetti tas-semestru Ewropew. Dawn jridu waslu għal riviżjoni tas-semestru fil-Kunsillu l-Parlament biex ikun hemm titjib tiegħu biex nkunu nistaw naraw jekk zamx ma l-istennijiet u biex naraw jekk l-eżerċizzju ma kienx perfett naraw kif jista' jiġi mtejjeb is-sena d-dieħla. Il-Kunsill jikkonsidra li tibdiliet li jagħmel rakkomandazzjonijiet Ġunju Lulju din is-sena saru b'mod trasparenti jew le jider bħal l-aħħar vizzju tas-soltu li jkun hemm djufija mir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill fir-rigward il-Kummissjoni u dan wassal għal ċertu tassib Imma dritt li jkun hemm alterazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma konformi wkoll mar-rwol il-ġdid tal-Parlament Ewropew bħala assis ta' trasparenza parlamentari u tal-accountability biex niżguraw għala tibdiliet bħal dawn seħħu. Il-Kumitat qed jippjana li jorganizza smih aktar dettaljat propju fuq din il-kwistjoni nhar is 7 ta' Novembru li kemm il-Kummissjoni kif ukoll il-Kunsill ġew mistiedna għalihom. Kwistjonijiet oħra li qed jistaqsi il-Parlament għandhom x'jaqsmu mal-interazzjoni bejn l-odot differenti ta' natura legali, il-programmi nazzjonali ta' riformi li huma non vinkolanti u l-programmi ta' stabilta' u konverġenza li huma vinkolanti. U qed nistennew evalwazzjoni tal-impenni u l-appartenenza tas semestru Ewropew għall-Istati membri. Dan kollu huwa kruċjali biex nkunu nistgħu naraw li jkun hemm governanza ekonomika li tant għandha bżonn l-Ewropa bħala riżultat tal-kriżi li għadha dejjem. Grazzi, grazzi ħafna Sinjura Bowles. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lill-awtur l-oħra tal-mistoqsija li Sinjura Beres għal żewġ minuti u nofs. Grazzi ħafna, President. President tal-Kunsill, Kummissarju. Din il-mistoqsija bil-fom aħna xtaqna nkunu involuti aktar f'diskussjoni ewlenija. Meta tieħdet l-inizjattiva li nniedu l-inizjattiva ta' semestru Ewropew l-idea kienet li l-governanza ekonomika għandha tinkludi wkoll xi tip ta' linji gwida Ewropej u dan huwa pass lejn governanza ekonomika. U ma jistax ikun hemm governanza ekonomika mingħajr ma l-Parlament ikollu rwol ukoll. U għalhekk fl-opinjoni tagħkom kif tista' tara li jkun hemm leġittimità demokratika ta' semestru Ewropew? Kif tistgħu timmaġinaw li jkun hemm dibattitu demokratiku li jseħħ madwar dan is semestru? Jekk ikollok linji gwida ta' politika ekonomika, jeħtieġ ukoll li jkollok diskussjoni demokratika tagħhom u din hija fondamentali għad-demokrazija. Għaldaqstant, jekk l-linji gwida politiċi u ekonomiċi qed jingħataw fuq livell qoli ma tistax ta' tiġemp diskussjoni demokratiċi li għandhom xjaqsmu mal-kontenut u għalhekk il-Parlament Ewropew jixtieq jagħmel propju dan u jixtieq jappella għal dan. Il-Kunsill Ewropew li ltaqa' nhar il-ħadd kien jinkludi stqarrijiet fir-rigward is-semestru Ewropew iżda rreferejtu għal dan is-semestru mingħajr ma semmejtu l-Parlament Ewropew minn tal-inqas darba. La, semmejtu l-Parlament Nazzjonali lanqas, lanqas darba. Intom taħsbu li dan huwa tajjeb? Il-Kummissjoni impenjat ruħa li tagħmel eh, studji fuq il-kabbir annwali u ħajkun hemm ieħor f'Diċembru. Tajjeb ħafna żdana ma tiddiskutux ma diskutajtux dan magħna. X'demokrazija hemm f'dan il-proċess? Meta jkollok proċess proposti ġodda li jitresqu x'evalwazzjoni hemm tal-ċiklu ta' qabel? X'ser iseħħ? Kif l-implementazzjoni tal-istrateġija tal-2020 kif se tidħol fl-analiżi tal-semestru Ewropew. Palma qalet is-Sinjora Bowles, dan jorbot ma' punti oħrajn jina nappoġġa, aħna qegħdin nappellaw għal trasparenza sħiħa. Jekk intom tagħmlu diskussjonijiet mal-Istati membri brabta ma' rekomendazzjonijiet ta' pajjiżi individwali mbagħad tagħmlu tibdiliet, aħna nappellaw li jkun hemm trasparenza sħiħa. Inkella l-eżerċizzju ma jkun fieraħ. Meta tadottaw il-rapport ta' kabbir annwali, x'importanza ser ikollu dokument? Ser ikun dokument simboliku, burokratiku biex tikkuntentaw il-Parlament jew inkella ser ikun dokument demokratiku ta' veru, jfisser li aħna nkunu involuti f'dan il-proċess. Grazzi li sinjura Beres, issa nixtieq ngħaddi l-kelma l-rappreżentant tal-Kunsill, l-Onorevoli Dominik. dziękuję bardzo pani przewodnicząca. E, Nodwa tajba, Seniori, Grazie ħafna, signora President. Jena nishtiq nirringrazzja l-Sinjura Bowles u Sinjura Beres għal mistoqsija bil-fom, naħseb li hija l-ewwel opportunità għalina li naqsmu l-evalwazzjoni tagħna ta' semestru Ewropew magħkom u li nishtarru xie konklużjonijiet f'dak li għandu x'jaqsam dwar l-implementazzjoni tiegħu fil-ġejjieni. Nixtieq nisħaq li aħna nistgħu nitkellmu dwar evalwazzjoni inizjali għaliex is-semestru inse il-proċess kollu għadu ma ntemx. Dan ser jintem tanqas l-ewwel sena ser tintem meta l-Parlamenti Nazzjonali jadottaw il-budgets tagħhom. Għalhekk dan huwa l-ewwel mument fejn aħna nistgħu nevalwaw eżattament jekk din il-proċedura kollha li aħna bdejna f'Jannar tal-2011 jekk taċ il-frott, jekk taċ riżultati pożittivi. U jekk hemmx eh, valur miżjud ġdid fil-budgets tal-Parlamenti Nazzjonali. Għalhekk nixtiequ naraw jekk hemm xiktar sinerġija tal-ekonomiji tal-istati membri u naraw jekk hemm ukoll konverġenza mal-prioritajiet Ewropej. Dan għadna ma nafuħx dan il-proċess għadu għaddej u fi żmien ftit xhur nkun nistgħu nevalwaw eżattament kemm is-semestru Ewropew kien effettiv. Madanakollu l-ewwel esperjenzi juruna li hija xi ħaġa mixtieqa ħafna huwa proċess xira li jittieħed bis-serjetà mill-Istati membri u mill-parlamenti tagħhom u anke l-istituzzjonijiet Ewropej kollha li kienu involuti f'dan il-proċess. Nixtieq infakkar lill membri onorevoli kif il-proċess qiegħed iseħħ. Jibda f'jannar meta l-Kummissjoni tippreżenti l-analiżi tippreżenta l-analiżi ta' tkabbir annwali un mbagħad skont l ekofin tadotta linji gwidi ġenerali għall-Istati membri mbagħad l-Istati membri għandhom żmien sa' April biex ifasslu il-programmi nazzjonali ta' riformi tagħhom u skont il-patt ta' stabilta' kabbir jew inkella l-programmi ta' konverġenta u ta' stabilta' skont l-istadju li kun jinsabu fih Umbat ikun hemm rekomandazzjonijiet preparati mill-Kummissjoni Ewropea b'konsultazzjoni mill-Istati membri, imbagħad ikonna l-opinjonijiet tal-Istati membri u fl-aħħar ikonna wkoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni viżavi dawn l-opinjonijiet. Imbagħad Ġunju huwa l-iktar perjodu jaħraq fejn ikun hemm ħafna affarijiet għaddejjin il-Kummissjoni u l-Kunsilli adottaw fl-aħħar mill-aħħar dawn il-linji gwida u jekk huwa bħalma seħ din is-sena dan kien għandu kellu x'jaqsam ma' l-Ecofin li seħ nhar 12 ta' Lulju din is-sena. L-iskeda hija waħda stretta ħafna diġà għandna xi suġġerimenti u xi konklużjonijiet tal-ġejjieni sabiex inkun nistgħu ntejbu l-proċess kollu. Iżda nixtieq ngħidilkom li l-evalwazzjoni tas-semestru Ewropew irid iseħħ b'mod b'żewġ modi. L-ewwel nett hemm l-aspett tekniku, operazzjonali li jitratta l-proċeduri fejn id-dokumenti jiġu adottati u t-tieni aspett huwa l-impatt tal-semestru Ewropew fuq id-dialogu politiku fiħdan l-Unjoni Ewropea, l-involviment tal-Istati membri fost oħrajn kif ukoll l-impatt fuq il-finanzi pubbliċi. Dan huwa l-element ewlieni li semestru Ewropew jitkellem fuq u għalhekk nishtiqu nżewġu l-prioritajiet makroekonomiċi mal-possibilitajiet offruti mill-finanzi pubbliċi. Fi rigward l-ewwel aspett dak l-aktar tekniku wara dawn ix-xhur kollha wara l-ewwel proċess ta' tejja rekomandazzjoni tal-Istati membri nistgħu ngħidu li l-ewwel nett il-proċess huwa tekniku ħafna fil-lura tiegħu u jirrekjedi ħafna xogħol fuq id-dokumenti. Matul il-proċedura kollha li tibda u tispiċċa fi żmien sitt xhur. Iktar minn 600 dokument jitfejjew f'dan il-perjodu u ħafna minnhom iridu jiġu tradotti fl-ilsna uffiċjali kollha. U għalhekk loġistikament huwa proċess kumpless ħafna. Il-kalendarju mbagħad huwa strett ukoll hemm skadenzi li huma qosra ħafna f'Ġunju sabiex l-entitajiet kollha jkunu jistgħu jagħtu l-opinjonijiet tagħhom u jadottaw dawn id-dokumenti. Barra minn hekk ma tantx hemm lokal manuvra lanqas għaliex ma nistgħux nibdlu wisq meta naslu f'dak l-istadju u għalhekk nistaqsu kif nistgħu ntejbu din il-proċedura. U waħda mis-suġġerimenti li qed toħroġ mod aktar ċar mill-esperjenza tagħna u nittamaw li nkunu nistgħu naparaw b'dan il-mod fil-ġejjieni ħanibdew il-proċess probabbilment aktar kmieni u nixtiequ nistaqsu l-Kummissjoni Ewropea tippreżenta l-rapport inizjali tagħha f'Diċembru diġà biex bekk ikonna aktar ġemad biex nkun nistgħu nibdew il-dialogu tagħna. Għalhekk f'April imbagħad ikon nkunu f'stadju aktar avvanzat meta niġu biex inwieġbu lill-istati membri dwar x'inhuma l-prioritajiet indikati fir-rapport annwali tal-Kummissjoni. Imbagħad, anke fir-rigward it-tfassil ta' dokumenti marbuta mal-patt ta' stabilità u tkabbir jew inkella l-programmi ta' riformi. Probabilment Dan inqas it-tensjoni u l-pressjoni li tiġi propju sal-aħħar ta' Mejju u anke f'Ġunju għall-entitajiet kollha biex jopperaw b'mod effiċjenti u bekk ikunu jistgħu jadottaw id-dokumenti kollha. Nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni dwar kemm kienet kbira d-determinazzjoni tal-istati membri biex jippruvaw jagħmlu l-affarijiet mod effettivi anke minn din is-sena. Kien hemm iktar minn 600 dokument kif ittilkom skadenzi osra ħafna għall-opinjoni jiet u għalhekk l-istati membri qablu li jmorru li lin mill-proċedura normali u l-istati membri qablu wkoll li jiddiskutu d-dokumenti minkejja li l-verżjonijiet lingwistiċi kollha ma kinux lesti sa dak iż-żmien. Dan huwa kasrari iżda juri kemm kienu involuti fil-proċess, kienu l-esti li jaħdmu bl lisna Ingliżi, eh, Franċiż pereżempju biss dak iż-żmien sabiex ikun jistgħu jħaffu x-xogħol kollu u sabiex ikollhom dialogu xira u biex jadottaw ir-rekomendazzjonijiet kollha eh, fil-ħin. Issa nixtieq nasal għat-tieni aspett li huwa aktar importanti, ġifieri l-evalwazzjonijiet tal-impatt tal-semestru Ewropew fuq dialogu ekonomiku fl-Unjoni Ewropea Irridu nżommu f'moħħna li semestru Ewropew huwa biss element wieħed fost sensiela ta' odot li għandna. U li kienu strumenti ġodda l-Unjoni Ewropea biex bekk insaħħu l-kooperazzjoni ekonomika fost l-Istati membri u l-implementazzjoni aħjar tal-prioritajiet Ewropej. Għanna semestru Ewropew, għanna sitt miżuri leġislattivi magħruf bħala six-pack, li ġi adottat dan l-aħħar għandna l-applikazzjoni normali tal-patt ta' stabilta' u tkabbir. Għalhekk dawn l-elementi kollha flimkien joħolqu aktar trasparenza. U anke ntamaw li saħħaħ dialogu fost l-istati membri. Trasparenza hija aħjar meta naslu għal sitwazzjoni ekonomika reali fost l-istati membri. Imbagħad. Barra minn hekk iżidu wkoll il-pressjoni fuq l-istati membri biex bekk ikunu jistgħu jagħmlu eh, diskussjonijiet u jmexxuhom fid-direzzjoni li jixtiequ u bekk konna eżattament id-deja ċara ta' fejn ħanimirħu bħala Unjoni Ewropea. U għalhekk mill-punt di vista prattiku, dak li ġi introdott mill-sitt miżuri leġislattivi kien l-ewwel involviment aħjar tal-Parlamenti Nazzjonali fil-proċess tal-prioritajiet ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea u nitraduċuhom f'politiki nazzjonali wkoll bl-użu tal-aqwa strument li huwa l-budget nazzjonali. Il-Parlamenti Nazzjonali diġà minn stadju bikri ta' diskussjonijiet ikunu marfa dwar x'inhuma l-prioritajiet li jkunu proposti minn stat membru partikolari fil-programmi nazzjonali ta' riformi u dwar kif dan ħajġi rifless fil-budget. Dan għaliex dan ġi prezentat l-Kummissjoni Ewropea, mbagħad ovvjament l-Istati membri jkunu jafu eżattament ir-rekomandazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u r-rekomandazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, u mbagħad wara l-Parlamenti Nazzjonali għandhom l-aħħar jett meta jiġu biex isawru il-budgets nazzjonali tagħhom. Għaliex għandhom kontroll tajjeb ħafna għandhom strument ta' kontroll tajjeb ħafna dwar kif ir-rekomendazzjonijiet u l-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea jiġu imsarfa f'attivitajiet nazzjonali. X'inhu importanti? Is-semestru Ewropew isaħħaħ id-direzzjonijiet tal-attivitajiet tagħna. Juri direzzjoni waħda għall-istati membri kollha. Għalhekk jekk il-priorità hija li waslu tkabbir jew li intensifikaw tkabbir f'ċertu stati membri, jew l-implementazzjoni tal-Aġenda tal-2020 dan jiġi misħuq mod ċar, iżda fl-istess ħin iħalli lokal flessibilità l-istati membri għax mhux kulħadd għandu l-istess punt ta' tluq u xorta waħda kulħadd għandu jimxi lejn l-istess direzzjoni. Għalhekk m'hemmx mod wieħed li jiġi applikat minn kulħadd l-istess mod ta' jkollna diskussjonijiet individwali bejn l-istati membri u barra minn hekk niddiskutu wkoll is-sitwazzjoni ekonomika individwali tagħhom. Intuhom messaġġ ċar fir-rigward id-direzzjoni li jridu jieħdu iżda nħallu f'idejhom l-għażla ta' miżuri li jiġu adottati. Fl-istess ħin għandna koordinazzjoni aħjar kif ukoll użu aktar immirat ta' riżorsi Ewropej għaliex il-programmi nazzjonali tar-riformi huma parti importanti tal-proċess u huma jispeċifikaw eżattament x'inhuma l-anijiet li ħajġu appoġġati mill-istati membri konċernati mill-fondi li jirċivu mill-Unjoni Ewropea. Dan huwa marbut ma' programmi oħrajn fir rigward il-ġestjoni tal-fondi pubbliċi. U għalhekk Fit-tmim ta' din il-direzzjoni kollha jkollna messaġġ ċar dawn huma l-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea lesta tiffinanzjhom u nixtieq ukoll li l-istati membri individwali sa ċertu punt tagħmel subordinazzjoni tan-nefqa pubblika tal-budget tagħha skont dawn il-prioritajiet. Dan huwa ċar ħafna sissa u naħseb li fir-rigward ta' dan minn tal-inqas issa fl-opinjoni tal-Kunsill Is-semestru Ewropew kien utli ħafna. Issa, kif ser isarraf budgets nazzjonali dan għadha ma nafuħx għaliex ta' deċiżjonijiet tal-Parlamenti Nazzjonali individwali. Iżda għandna l-istrumenti, għandna l-odot, għandna l-possibilitajiet u għalhekk għandna nieħdu vantaġġ minnhom. Iżda jista' nistaw nispiċċaw li fl-aħħar evalwazzjoni tagħna fit tmiem din is-sena ser ikun konna ħafna rakkomandazzjonijiet u mistoqsijiet dwar seta' jsir aħjar. Iżda rridu nżommu f'moħħna li ma tantx kellna punta tluq tajjeb ħafna semestru Ewropew qegħdin f'kriżi qalila fl-Unjoni Ewropea u anke fir-rigward id-dejn pubbliku għandna problemi importanti ħafna anke rigward is-settur bankarju u għalhekk is-sitwazzjoni ekonomika fl-Unjoni Ewropea hija waħda dinamika ħafna. Dak li ħsibna li kienu l-prioritajiet tagħna f'April jew Mejju jew għannijiet li stajna nilħqu fir-realtà ekonomika tar-rebija ta' din is-sena jistgħu fl-aħħar mill-aħħar jiġu evalwati bħala impossibbli nilħquhom jew mhux xierqa bħalissa u għalhekk possibilment fi żmien ftit ġimgħat ser nisimgħu forsi xi rimarki kritiċi li minkejja li semestru Ewropew qal li l-anijiet u l-miri ma ntlaħqux iżda rridu nżommu f'moħħna mbagħad il-dinamika tal-avvenimenti u l-iżvilupp tal-kriżi qalila li kien hemm għaliex din hija waħda qibsa ħafna. Huwa diffiċli ħafna li nbassru eżattament l-azzjonijiet u l-operazzjonijiet kollha li kellna u għandna nieħdu f'dan ir-rigward rridu nżommu f'moħħna li semestru Ewropew u sitt miżuri leġislattivi huma strumenti li għandhom jgħinuna sabiex nkun nistgħu waslu għal stabilizzazzjoni tas-sitwazzjoni ekonomika Ewropea. Dawn mhumiex strumenti mistennija li jgħinuna noħorġu għal kollox mill kriżi fihom infushom ma ġewx infassla għal dan il-għan u għalhekk ma nistax nistennew li Bil-eżistenza ġdida ta' semestru Ewropew ser ikonna sitwazzjoni ekonomika aħjar fl-Unjoni Ewropea. Madankollu fl-opinjoni tagħna l-eżistenza ta' semestru Ewropew tejjeb il-dialogu makroekonomiku fl-Unjoni Ewropea u dan kien l-għana u lini tiegħu. Għalhekk l-ewwel evalwazzjoni tal-Kunsill huwa pożittiv fir-rigward il-proċess innifsu tas semestru Ewropew aħna qegħdin nippruvaw nixtaru xi konklużjonijiet kif nistgħu ntejbu semestru Ewropew u kif nistgħu wkoll ninvolvu aħjar lill-istati membri u kif nistgħu ntejbu id-dialogu fir-rigward ta' rakkomandazzjonijiet. Fir-rigward il-rwol tal-Parlament Ewropew f'dan il-proċess, dan huwa proċess trasparenti, dokumenti kollha huma disponibbli fuq il-website dokumenti kollha huma pubblikati u għalhekk kulħadd jista' jkollu aċċess għalihom u jista' jieħu f'dan il-proċess. Il-Parlament Ewropew biftejim mal-rappresentanti FTM skont il-proċess jistida rappresentanti tal-Kunsill u kol biex jiddiskutu il-proċess kollu naħseb li qed nieħdu direzzjoni tajba. Grazzi l-Onorevoli Sur Dalli għall-Kummissjoni. President. Grazzi ħafna tal-tajni l-opportunità tal-li naqsam ma'kom il-valutazzjoni fuq dan l-ewwel semestru Ewropew kif ukoll il-pjanijiet tagħna għas-sena li ġejja. L-ewwel semestru Ewropew kien pass importanti sabiex insaħħu il-governanza ekonomika tagħna. Huwa parti minn sforz sabiex nibnu mill-ġdejt il-fiduċa u nifokaw fuq il-, -il il-bini għal-pedamenti għall impigi u tkabbir u kol sabiex ikun hemm tfassil aħjar ta' politika u implementazzjoni aħjar. Kenna aspettativi ċari ta' xinu xandu jikseb bħala sustanza semestra u L-ewwel net, ridna niżguraw integrazzjoni aħjar tal-analiżi tal-politika u l-gwida politika fil-politika finanzjarja u mikroekonomika u kol anka fil-formulazzjoni fl-Stati membri. it punt. Nisht ċtaqna nizguraw li il-gwida li nato li l-Istati membri kollu effetti ħjar fuq l-implementazzjoni permezz ta' timing eksante ta' gwida politika u permezz ta' rekomandazzjoni aktar konkreti eh, speċifiċi għal kull pajis. Is-semestru kors posti zgura li dimensjoni Ewropea għal dak xaqsam spillovers politiċi jiġu konsidrati mill-bidonet meta niġu biex nifasslu politika fuq livell nazzjonali fl isfonta ta' dan kollu l-ewwel semestru Ewropew kien suċċess. Imxejn l-qoddim fuq dawn l-elementi prinċipali. Meta niġu għal-valutazzjoni tal-effettività ta' gwida politika ksante anka wara segwitu ta' tal-Stati membri, e, tista' tajt li wakmini wis illi tkun taf fej edin wara kollox għadna Mwasanna e, bis e, għamilna biss xogħol parzjali sissa il-riformi u l-istrutturi ġew deċiżi aħna valutajnijom u i-provajna nizguraw li din il-kamra u koll tkun parti integrali ta' dil-valutazzjoni għanna bat segwitu u naraw se jkun l-impatt tal-mizuri li jittieħdu hemm rikonoxximent ċar minn naħa ta' ħafna partit interessati il-gwida politika saret iktar integrata fil-politika kollha u qed tifoka aktar fuq il-prijoritajiet ċentrali ta' kull pajjiż ukoll ħareġ ċar u ħareġ bħala fatt iktar konkret nżin faċilitaw l-implementazzjoni bil-preżentazzjoni konġunta tal-NRPs, u l-SRPs il-stati membri tkellmu fuq kif għanna nindirizzaw il- punti principali l-Kommissjoni proponiet proposti integrati bazati fuq l impiegi u gwida politika f'sens wiesa u anka l patta ta' stabilità u tkabbir f'termini ta' strumenti legali. Il-valutazzjoni ta' tkabbir ta' kull sena stabiliet il-kwistjoni orizzontali għal kull pajjiż u zgura li l-programmi nazzjonali jieħdu konsiderazzjoni l-dimensjoni Ewropea mill-bidu. fil li jena naħseb li semestru Ewropew huwa pass il-puntajt inqoddim u suċċess ċarem ukoll lok fejn nistgħu ntejbu l-affarijiet fl-2012 L-iktar aspett importanti żgur se jkun aktar iffokar fuq id-dimensjoni ta' tkabbir. Bħalma qal il-President Barroso fit-12 Ottubru tisħiħ ta' tkabbir permezz ta' riformi ċari fuq is-suq unikum ma' wkoll permezz ta' strumenti finanzjari innovattivi pal project bonds huma dimensjoni ċentrali sabiex l-Ewropa toħroġ mill-kriżi. Zgur eh, tista' taraw l-azzjoni Ewropea fuq livell ta' impjiegi fil-survey li jmiss dwar it tkabbir Il-Komissjoni kolli deċidiet li tmexxi l qudiem il-prezentazzjoni tas survey fuq it tkabbir f'propju tard eh, fl-2011 dan jippermetti dibattitu aktar sħiħ mill-bidunet. Fis-soċjetajiet domestiċi tagħna sforzi għal riformi jistgħu jiġu appoġġjati biss jekk dawn ikollhom leġittimità kemm f'termini ta' proċess demokratiku kif ukoll li jsiru mill-rappresentanti eletti ta' ċittadini Ewropej, kif ukoll għal dak li għandu sam li produċu dak li huwa ġid komuni dan ifisser illi din il-Kamra kif ukoll il-Parlamenti Nazzjonali se jkollhom rol importanti x'jaqdu fis-semestru Ewropew. Rabta b'saħħitha bejn dimensjoni Ewropew dik nazzjonali ta' sfidi politiċi ewlenin tista' tiġi stabilita biss jekk dawn il-perspettivi jingħaqdu flimkien permezz ta' Eh, proprjetà reali. Dan jinkiseb jekk il-Parlament Ewropew ikollu rwol importanti fil-proċess il-laqa parlamentari ta' rebija li organizzajtu fl-2015 jista' jiġi u jisir mod istituzzjonali importanti sabiex ninvolva ħjar il-Parlamenti Nazzjonali sabiex niżguraw leġittimità. U ovvjament il-governanza ekonomika l-ġdida tisħaq fuq il-ħtieġa li l-Parlamenti Nazzjonali u partiti interessati oħrajn ikunu voluti bisħieħ fis-semestru u wkoll fit-tfassil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 Dan it-tini għaliex l-Ewropa d minn kriżi serja u tajb ikonna għodda sabiex nimxu l-qoddim. Xtaqt nindirizza l-rappresentant tal-Konsil mod partikolari ħad 16 minuta sabiex tispjega kif jaħdmu l-affarijiet, affarijiet li ġa konna nafu u sabiex taf li dan kolwa tekniku u li fl-aħħar mill-aħħar ma nistax nifmu jekk il-Parlament eh, rrid ikun aġġornat jista' jaqbad eh, sejt elettroniku u jaqra dokumenti li huma pubbliċi. u Nistgħu naqraw il-gazzetti wkoll. L-unika risposta li natajna l-mistoqsija fuq il-wol tal-Parlament Ewropew fis-semestru Ewropew kien naqraw il-gazzetti u eh, itlu fl-internet. Aħna, meta nitkellmu ma' ċittadini tagħna jistaqsuna l-Ewropa x'inhi tagħmel. U sissa intqal illi konna qed niżviluppaw is-semestru Ewropew. Irridu nimxu l-qoddim ħalli noħorġu mill-kriżi. Grazzi ħafna. L-Onorevole Podemata għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Għal maġġoranza kbira l-Parlament Ewropew appoġġa semestru Ewropew għaliex huwa eżerċizzju diversi uċuħ blan illi jappoġġa il-budgets nazzjonali u li jġib miegħu emendi meħtieġa mhux għal miri tal-Unjoni f'termini ġenerali manka l-idea ta' tkabbir f'idea tal-ekonomija Ewropea. dan kollu sabiex ikonna tibdil strutturali meħrid, meħtieġ fil-ħin hemm bżonn naraw l-ewwel konklużjonijiet tal-ewwel stadju ta' implementazzjoni. U għall-ewwel implementazzjoni tas semestru Ewropew naħseb li kellna stampa ġenerali rapport għabbażi ta' tibdi fl-istrateġija 2020 ukoll. U naħseb illi kien hemm xi punti illi saru illi ma ġewx rispettati. Il-kollega tiegħi ġat tkellem dwar dan jidher illi qed naraw problema kbira f'din il-krizi fl-Unjoni Ewropea, il-problema ta' dewmi fl-implementazzjoni ta' deċiżjonijiet illi binna fuqhom u nuqqas ta' koeżjoni bej imsieba differenti. U xtaqt nistaq fuq dan il-punt fil-qafas tas semestru Ewropew li għandna bżonn u proposta bażika għal sostenibilità u tkabbir ukoll. U l-Parlament Ewropew għandu jkun involut f'kull stadju. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Gular. Grazzi. Signora President. Xtaqt naqbel mal-diskors ta' Sur Gozels, jina kważi għandi għabtit najt l-konsil fuq il-mapjani ta' għattejxu. Kommissarju, inti u rejt li hemm aktar ħtieġa ta' demokrazija fit-teħid ta' deċiżjonijiet, però inti titkellem għad ċittadini li qegħdin ibatu bħalissa fil-pajjiżi fiż-żona euro, per eżempju, titkellem fuq kif tarana l-bqija ta' dinja naħseb ikun utli li nikkritikaw ftit lilna nfusna hawnhekk. Is-semestru Ewropew hija inizjattiva utli qiegħda taħdem, però mhijiex biżejjed. U għansol tal-dal-parlament li tajt itlu fis-sit elettroniku ħalli tipparteċipaw. Dan huwa għansul tad-demokrazija fl-opinjoni tiegħi ma rridux li tuna bis frak biċċiet ta' informazzjoni irridu nkunu involuti fit ta' deċiżjonijiet fl-oqsma fiskali, oqsma li jistgħu ikollhom impatt qawwi fuq 27 stat membru fi 17 stat membru ta' żona euro sabiex l-affarijiet jaħdmu aħjar mill-passat. Hemm bżonn ikollna diskussjonijiet immorru li lin mill-frontieri tagħna, hemm bżonn il-Parlamenti Nazzjonali jkunu involuti, jiena bżonn mobilizzazzjoni ġenerali għanna bżon imorru li l-in minn informazzjoni komunikazzjoni li għanna bżon i dibatt, u dibattitu transkonfinali u l-Parlament Ewropew l forum għal dan. Grazzi Signor Gular, l-Onrevoli Strejċe, kal minuta. Tak já jsem stejně jako moji kolegové pozorně. Grazie. President, komisario, Pan mamlu kollegi tijaj smajt b'attenzjoni diskors ta' reprezentant tal-Konsil u probabilment jina l-unika persuna hawnhekk li tista' tajt li jina kontent bid-diskors tiegħek. Il-Konsil jinsab fl-ekonomija fil-dinja reali u danu li għal il-Konsil m'hemmx biss il-rol tal-Parlament Ewropew li importanti imma rol tal-Parlament Nazzjonali, rol tal-Parlament Nazzjonali mhuwiex qed faċli. Mhuwiex dibattitu Eh, f'sens wieħed lanqas il-Kunsill bażikament għalinna verità importanti li żviluppi fl-ekonomiji reali huma etroġenju ma jistgħux jinbidlu mill mal-għadja. Il-Kunsill għalinna wkoll li dan huwa proċess kumpless ħafna. Jekk il-Kunsill jgħidilna li qed nitkellma hawnhekk dwar 600 dokument, illi mhumiex fil-lingwi nazzjonali kollha tagħna u li parlamenti nazzjonali jridu jindirizzaw il-kwistjoni dan ifisser li ħan nieħdu biżejjed ħin. Miri li stabilixxejna sitt xhur issa żgur ma sarx ikun konformi ma tibdej li kien hemm fl-aħħar Grazzi ħafna. L-Onorevoli Eckhout, grazzi Signora President attent wara diskorsi ta' Komissjoni Konsili dir li li qisu semestru Ewropew għas suċċess enormi, ma jien għandi dubji tiegħi jekk tħares lejn ir-rakkomandazzjonijiet kollha lill istati membri tista' tara illi hemm linja komuni li tħares biss lejn l-ispiża governamentali u tiżgura kemm jista' jkun tfaddil tinija xejra ġenerali sur Dalli qal id-darba li ġejja ħaniħdu eh, approċ iktar wiesa fuq l impiegi imma dan mhuwiex lan tas-semestru, s-semestru suppost jibni għallejn l-istrateġija 2020 l-ħames eh, headline indicators, l impiegi riċerka, edukazzjoni, il-ġlida kontra l-faqar, u l-ambjent dawn suppost ikunu kwistjonijiet prinċipali u dawn irridu jkunu riflessi fir rakkomandazzjonijiet Aħna minna studju sabiex naraw kif l-indikaturi ġew eh, eh, involuti. Il-Komissjoni għamlet kont tip ta' rakkomandazzjoni u mhix konformi ma' dawn l-indikaturi. Il-tfadik l-enerġija hija waħda minnhom dal-punti Renju Unitu l-Olanda stabilixxew dawn bħala mira ma' dawn il-punti qasuma indirizzati mill-Komissjoni fir-rakkomandazzjonijiet Il-budget ta' riċerka għal boħra l-Olanda għalet minn 3% se ninżlu għat 2.5%. Il-Komissjon najdu 2.5% hija rata tajba wkoll 3% mhix ħaġa importanti bħala ċifra l-Kommissjoni. Din il-pożizzjoni tal komissjoni dan jagħmilha ċar l-Aġenda 2020 ma diċ importanti għada biss indikatur ekonomiku. Ejja nkun onesti, Aħna rridu li nħarsu bisħiħ lejn indikaturi 2020, hemm bżonn jkun hemm proċess demokratiku li involvi l-Parlament Ewropew, Parlamenti Nazzjonali u s-soċjetà in ġenerali. Ħarsu lejn indikaturi kollha, inkella kunu onesti u ċedu eh, l-Aġenda 2020. Non revoli xuntis. Grazie ħafna, Signora President. Ir-risposti tal-Konsil u l-Kommissjoni l-mistoqsijiet tal-kollegi bażikament jiżvelaw x'inhi l-problema. Il-problema hija problema li għadha d-dejja. Is-semestru Ewropew hija kwistjoni politika ħafna u jiena nemmen illi hija antidemokratika tmur kontra l-azzjoni u l-Istati membri taħt il-pressjoni politika u taħt id-did mill-Kommissjoni qed jippruvaw jilħu l mili il-possibiltajiet tal-istati membri indipendentement mill-gvern tal-ġurnata jinsabu f'darhom mal ħajt għall implementazzjoni ta' politika indipendenti u differenti wkoll qed ikunu insforzati jimplementaw politika neoliberali tal-Unjoni Ewropea. Bażikament fil-Greċja jekk il-persuna qiegħda tirċievi benefiċċji għan nis edha jew xi ħadd li jgħix fi gżira jew fil-Portugal bħaddim jirċivi 300 euro u għas-sur Berroza li jħu deċiżjoni fuq dan kollu u s-sur Ren ukoll. Għal daqstan dinija hija teddida għad-demokrazija. Jekk ma nimplementawx is-semestru Ewropew. Ma naħseb li dan qed jimmina il-prinċipi ta' trattati Ewropej, tal-Parlamenti Nazzjonali, tiwarrab ukoll il-Parlament Nazzjonali rappresentant tal-Konsil, kollegi, kommissarju, smajna mill-mexxejja tal-Unjoni Ewropea, smajna mill-Prim Ministru Grik fuq il-deċiżjonijiet sabiex niprovaw nifacċaw il-krizi u id-dejn. il kriżi u id dejn il u id dejn Sakemm qed niġġieldu dan kollu ma se nkunu f'pożizzjoni illi s-semestru Ewropew isalva s-sitwazzjoni. Spajna, smajna fuq movimenti mill-ħaddiema Ewropej li huma disprati qudiem din is-sitwazzjoni. Is-Sor Paxas ma jidhirx li qiegħed hawnhekk. Is-Sinjura Vertman jekk ġoba. Għal-minuta, grazzi ħafna. President, kollegi. Is-semestru Ewropew huwa strument politiku li jgħina nsaħħu il-politika ekonomika. Għanna pjan fuq il-mejda għal-proċedura li kienet meħtieġa sabiex nindirizzaw situazzjoni dizastruża f'ħafna stati membri. Ma dana kollu jina naqbel ma dawk li għallu l-kollegi li dana kollu għatekniku wis l-użu tal-suq intern li huwa Eh, l-spina dorsali tal-Unjoni Ewropea parti minn program ta' tkabbir jibda mill-2010 u kollox għedin għana nużaw din lodda billi nżidu l-kompetittivita u li nifokaw anka fuq l-intrapriżi zaru medji noħol u xogħlijiet ekoloġiċi u bekk naslu għal tkabir sostenibli fl-Ewropa. Madam Westman, la parole maintenant. Grazzi ħafna. Issa il-Sur Balz. Grazzi ħafna, Sur President. Il-kapi ta' stat u l-gvernijiet rridu jilqaw għal kummenti ta' kritika tagħna fil-laqa fil laqgħolja fis-summit li kellhom u ma tkellmu dwar li għana nitalmu mill-passat. ir-riżultat finali ta' dan is-semestru għandu ġenna naħsbu naħsbu għadarbtejn bil-pat ta' stabilta' u tkabbir kellna nipruvaw naraw xinu jiġri mill-ġemp biex nejdu hekk. Naħseb li issa wasal il-moment sabiex nieħdu passi um, ta' prevenzjoni ekonomiċi sabiex nimplementaw il-miżuri kollha b'mod ċar. Ma nistawx aħna sempliċement insaħħu l-patt ta' stabilità u tkabbir, irridu morru lil hinn minn dan. Irridu iktar eh, trasparenza u mill-Parlament irridu li jkun hemm rapportar ukoll u li jkun hemm implementazzjoni fl-Istati membri. Aħna nisperaw u nittamaw fil-Kummissjoni u nisperaw li l-Kummissjoni tiġbor il-potenzjal kollu flimkien sabiex inkun nistgħu nistabilixxu instrument ġdid ta' progress li nkun jista' jiġi implementat b'mod tajjeb. Grazzi, issa eh, Sur Gautieri. Huwa diffiċli ħafna li nħarbu mill-impressjoni li dan is-semestru Ewropew qed jipprovdi Eh, koordinazzjoni dajfa u l-leġittimità demokratika li mhux xirqa. Żewġ affarijiet huma marbuta flimkien għaliex mingħajr ma jkun hemm leġittimità demokratika sħiħa semestru Ewropew jirriskja li jkun eżerċizzju burokratiku aktar mill koordinazzjoni sostanzjali. Dan il-limitu għalhekk ifakkarna fil-importanza importanti fil-importanza l-nija tal-Parlament Ewropew tar ruol li għandu li għandu jkun il-qalba ta' koordinazzjoni li għandha tkun utli u mhux anzi taħsara iżda għandha jkun hemm ukoll rrida politika biex mill-ewwel mill-bidu net nużaw l-istrumenti prevduti mit-trattat biex insaħħu l-koordinazzjoni biex nagħtu rwol dejjem akbar il parlament Ewropew. Hemm problema ta' kontenut ukoll il-qari ta' rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill juri li hemm limita tal-linja politika ekonomika li kienet l-ispirazzjoni tagħha tnaqqis ta' deficit il-suq intern msaħħa huma importanti u ma nistax naħarbu minnhom biex nerbu l-kriżi. U inkella ħnidħlu f'ċirklu vizzjuż biex nimxu l-qoddim u minn flok ħan ħanisfaxxaw. Għalhekk semestru Ewropew għandu jkun eh, dibattut sow li ma jistax isir biss bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna, issa Sur Hagland għal minuta u nofs. Grazzi, Signor President. Grazzi, grazie President. Meta nitkellmu ma' ċittadini, dejjem jgħidulna għaliex għadu titkelmu dwar strutturi fl-Unjoni Ewropea flok solvu l-kriżi u naħseb li iva ħatja ta' dan kemm xejn nitkellmu wis dwar strutturi minn flok nitkellmu dwar x'ħan għamlu eh, dwar il-problema hemm nies li jemnu li l-kriżi preżenti tista' tiġi solvuta blodda illi diġà għandna. Aħna adottajna six pack ix-xahar ilu diġà. Dan jinvolvi wkoll il-semestru Ewropew. Issa, ħafna drabi nħarsu ktar lejn iżballi minn flok naraw kif nistgħu nsolvu l-kwistjonijiet. Dibattitu miftuħ fil-Parlament dwar rakkomendazzjonijiet tal-Kunsill u l-Kommissjoni huwa huwa tajjeb, però rridu koll ifukaw fuq riżultati tanġibli. Kien hemm diversi punti raġonevoli li tqajmu min-naħa tal-Kummissjoni bdew eh, taw titwila lejn il-rakkomandazzjoni ta' tkabbir u ma tkellmux biss dwar illi ikun hemm tnaqqis għax dan mhux waħdu mhux ħajjejna. Iżda rridu nikkonsidraw l-miżuri u mhux biss il-problemi. Issa Sinjura Vort tal minuta Signora President, il-kostituenti tiegħi ma tantx interessom dwar x'qed jiġri fil-semestru Ewropew, iżda jinteressom dwar dak li qed jiġri fl-Ewropa u fiż-żona euro. Huma jaraw li l-Greċja bħalissa ma tistax tħallas lura id-dejn. U il-krizi qed tkompli tmur għallar. Fir-Renju Unit għandi ħafna konstituenti illi id u jħallsu sabiex għal-banek tagħhom. Se jaħsbu li hemm bżonn eh, tal-banek madwar il-kontinent. Din hija problema iżda problema li għandha bżonn tissolva issa. Jiena nispera li l-istati membri se jirnexxilu jilħu l-aspettativi tal-qafas budgetarju għaliex aħna jridu kunu jafu kif il-flus qed jintefqu u x'riżultati qed ikun hemm. Naħseb illi l-ewwel Naħseb illi fis-semestru li jmiss rridu naċċertaw il pajjiżi jilħu l-aspettativi tagħhom. Grazzi Sinjora Ford, issa Sur Molzer għal-minuta. Signor President, billi um, naqilbu dan għal livell Ewropew il, il Is-seta tal-taswiq tneħħiet u nistar nħallsu għal dan. Minflok qed nagħtu ċans il-Greċja sabiex tirkupra, aħna qed inkomplu nafġu għal l-isfel. L-Unjoni Ewropea trid iktar eh, trasparenza finanzjarja u Brussell trid li tkun tista' tagħmel monitoraġġ ta' sistemi finanzjarji Però dan ħajkompli jżid il-burokrazija fil-futur fl-opinjoni tiegħi. Pjan ekonomiku għall-Ewropew. Rajna ħafna ħela fil-passat għal dan. Nasab illi il-Grigi, n-nis Grigi għadhom marawx ir-riżultati ta' dan. Ma naħsibx illi nistaw nisfurt saw l-stati eh, membri f'din l-istruttura illi zgur ħatfalli. Nasab l-istati membri rridu joħorġu bil-pjanijiet ekonomiċi tagħhom. Nistaw mbagħad nimxu l-qoddim meta ikun il-moment. Issa, Sinjora Tyson għal-minuta u nofs. Sinjora President, kollegi, l pjanijiet u deċiżjonijiet u l-liġijiet kollha jaħdmu jew lek kif ikunu implementati. Naħseb li nistgħu nkunu kuntenti bil kif ħadem eh, l-semestru Ewropew u l-implementazzjoni tas six pack. Jekk tħares lej ċiklu u tapplika ma tistax ma nistawx ikun hemm, ma nistawx nagħmlu mirakli. Naħseb li li fuq livell Ewropew aħna konxi illi jrid tkun hemm iktar dinamizmu, dinamizmu naraw li jem fil-Parlamenti Nazzjonali hemm ħafna rezistenza iżda. Jina wkoll kritika il ġimitalità politika. Fl-opinjoni tiegħi wasal il-żmien illi jkun hemm dibattitu fuq sussidjarità. Qed titkellmu fuq struttura, politika, ma jimpurtax. Irridu niċċaqalqu, ma nistgħux nibqgħu staġnati. l-istati membri kollha jridu jibdew jaħdmu. Naħseb li huwa neċessarju li l-istati membri jagħmlu impenn issa sabiex inżommu bilanċ budgetarju u l-parlamenti nazzjonali għandhom responsabilità li jkunu involuti sabiex jisegwu r-rekwiziti u jihduhom bis-serjetà, speċjalment fejn jixxaqsam is-semestru u tkabbir. Irrit li anka jkun hemm iktar um, ruol attiv minnaħa tal-Parlament għax mingħajr eh, proċess demokratiku ma jistax ikun hemm um, serjetà. Grazzi issa is-Sur Kutax minuta u nofs. Grazzi, Signor President, bi koordinazzjoni eh, ta' politika soċjali fiħdan l-Istati membri nistgħu nagħmlu pass importanti sabiex ikun hemm governanza xirqa bl-NRPs u l-SCPs irrit ikollna rekwiziti sabiex intejbu it-kabbir u biex nigarantixxu edukazzjoni għolja ċittadini kollha Ewropej u anka biex noħolqu x-xogħol. Ir-rakkomandazzjonijiet l-oħra minn ehm, ta' qabel mill-istati membri għandu jkunu ambizjużi biżejjed sabiex ikun nistgħu l-miri tal-Strateġija 2020. Dan l-eżerċizzju semestru Ewropew għandu jwassal għal analiżi minnaħa tal-Kummissjoni ta' sitwazzjoni tal-Istati membri. Il-Kummissjoni trid tissuġġerixxi eh, x'miżuri ġodda għandhom jittieħdu. Kif qalu kollegi oħrajn, it-titjib ta' semestru Ewropew ma jistax isseħħ jekk sakemm il-Parlament Ewropew ma jilabx ir-rwol importanti fih. Grazzi. Grazzi, Sur Kitax, issa Sur Schmidt għal-minuta. Sur President? Sur President? Jiena għandi opinjoni pozittiva ta' semestru Ewropew sabiex ikun hemm żieda fil-kooperazzjoni ekonomika. Iżda is-summit tal-ħadd li għadda juri li għandu bżon ikun hemm iktar konsolidazzjoni. L-Unjoni Ewropea hija magħmula minn 27 stat membru. Koll dawn l-istat membru kollha għandhom ikunu ugwali. Ma nistawx ninqasmu dik hija triq perikoluża ħafna. Diġa maqsumin fi stati membri li għandhom l-euro oħra li m'għandhomx l-euro, jena nifhem l-stati membri li jridu jagħmlu xi ħaġa, però fi żminijiet ta' taqlib U importanti li nżommu l-Unjoni Ewropea fl-imkien u mhux naqsmuha. Anka fit-termini tas-semestru Ewropew. L-ekonomiji tagħna fil-pajjiżi kollha fi 27 pajjiż huma marbutin fl-imkien u għalhekk għandna nimxu fl-imkien. Issa Sur Bronz minuta Grazzi. Il-kriżi għannis normali palissa dejjem kriżi, però fl-Unjoni Ewropea eh, dini opportunità sabiex iżidu l-politika, is-seta politika. Armonizzazzjoni, sempliċement sabiex kon namlu l-armonizzazzjoni, mhix ħaġa tajba, ma nix naħsbu biss dwar simmetrija, iżda rridu nimxu skont l-ekonomiji differenti, rridu naqbdu dawn l-ekonomiji differenti. Hemm ċirkustanzi fejn ċerta miżuri huma neċessarji xikult ma nistawx naħdmu fuq livell unilaterali fuq eh, fi zanawra. Et Qed nisfurzaw l-istati membri eh, vizzi ħżiena ekonomiċi. Kemm ħandu nistennaw sakemm nispiċċaw bil t tiddeċidi li tiddeċidi l-baġit tal-Istati membri u l-Istati membri bikolhom biss rwol konsultattiv. Issa s-sur fejo għal minuta u nofs. L-istituzzjoni Ewropej iddeċidew illi jagħmlu s-semestru Ewropew, ifassu s-semestru Ewropew. Dik hija deċiżjoni tajba, importanti li l-kor, importanti ħafna li jkollna koordinazzjoni u illi jkollna eh, politika Ewropea koordinata. Din idea eċċellenti, eċċellenti, però hemm diffikultajiet prattiċi fl-implementazzjoni għaliex il-semestru Ewropew jeħtieġ koordinazzjoni vera bejn l-istituzzjoni differenti Ewropew mhux biżejjed sabiex il-Parlament eh, jiġi infurmat eh, mill-internet minn fuq l-internet, iċ-ċittadini ma votawx għal membri parlamentari Ewropew Ewropej bħala nies li jiġu formati bl-email huma votaw sabiex aħna nirrappreżentaw id-drittijiet tagħhom. It-tieni punt. Is-semestru Ewropew għandu bżonn jinvolvi azzjoni li tkun ehm, maġla u effettiva mill-istituzzjonijiet Ewropej. Jekk inħarsu lej l-aħbarijiet li smajna dan l-aħħar huwa verament inkwetanti. Huwa verament inkwetanti. Irridu naġlu iktar fl-azzjoni tagħna ma nkunux indeċiżi semmejt smajt ħafna studji, ma nix bżon iktar studji, għanna bżon eh, azzjoni effettiva li tkun eh, mħarsa mill-laħat tal-Komissjoni li tkun kontrollata u koll mill-Parlament. Grazzi, Assessor Ludvigsen. Grazzi, Sr. President. Jina nishtiq nejt xaġa li diġa semmiet minn ħaddieħor l-influenza tal-Parlament fuq semestru Ewropew. Dan irrit jizdiet kemm fuq livell Ewropew u kemm fuq livell nazzjonali jekk il-proċess ta' sena iwassal għal xi tip ta' battibek li ma jkunx trasparenti, dan mhux tajjeb. Irid ikollna eh, diskussjoni raġonevoli kif iridu li konna leġittimità u għatajjeb ukoll li nsemmu illi il-faqar qed li hemm problemi ta' faqar qed tizdit il qed tiżdied differenza bejn il bejn il-klassijiet soċjali. aħna Irrid nieħdu konsiderazzjoni il-kriżi soċjali flimkien mal-kriżi ekonomika. Hemm problemi fis-swieq tax-xogħol u fl-organizzazzjonijiet volontarji u dawn dawn ma natawx eh, rwol xira, irridu jingħataw rwol tajjeb. Minajr xogħol mingħajr xogħol minn dan il-lat ma nistgħux naslu għat kabbir. Issa s sur Stojolon għal minuta u nofs. Grazzi, Sur Junior President. Kif nistgħu aħna nipprevjenu ġestjoni ħażina tad-deficit ekonomiku? Hemm tweġiba sempliċi għal dan illi natal mill natal interni għanna l-illużjoni ta' rati t-interess tal-imax illi qabel konna nisselfu bihom mill-istati membri kienu jisselfu bihom. Ir-rati tal-interessi issa huma adekwati issa. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-governanza ekonomika fiħdan l-Unjoni Ewropea dawn ir-regoli ġodda is-semestru Ewropew huwa lodda ewlenija għal analiżi strutturali ta' sitwazzjoni ekonomika f'kull stat membru. Dan huwa għaliex aħna għandna responsabilità sabiex dan is-semestru ikun effiċenti irridu ninsistu nisqu fuq responsabilità li għandhom għandu l-Kunsill sabiex jagħti l-argumenti u raġunijiet b'mod pubbliku għaliex huma ma tawx każ ċertu rakkomandazzjonijiet li għamilna li għamlu Kummissjoni anke l-Parlament. Is-Sinjor Galpex għal minuta u nofs. Grazzi, Sinjor President. Meta nħarsu lejn il-dokumenti relatati mal-semestru Ewropew, naraw li l-istati membri qed jippruvaw ibidlu il-lingwaġġ hekk kif propost mill-Kummissjoni. Il-gvernijiet nazzjonali kollha jafu dwar il-kriżi, il-pajjiżi żgħar u kbar kollhom affettwati b'mod ugwali. Naħseb li l-idea nifisha hija idea naħseb li l-idea nifisha hija tajba, però l-implementazzjoni l-eżekuzzjoni mhux qed taħdem jekk naraw ir-riformi tal-pensjonijiet, ristrutturar ieħor, naraw il hemm ħafna hemm muntanja ta' dokumenti. Naħseb li dak li għandna nagħmlu, dak li għandna nfittxu huwa ehm, kompromess jew eh, miżura komuni U naħseb li stati membri m'għandhomx jaħdmu għalihom għal rashom, wasalna f'punt fejn tant hemm problemi budgetari djun u um, problemi ekonomiċi illi irridu nduru lejn il-Kummissjoni u nsaqsuhom jekk għandhomx ehm, pressi tajbin ta' kif għandna nimxu aħna. Mhux biss f'sitwazzjoni statika sa f'sitwazzjoni fejn hemm kriżi kif qegħdin fiha bħalissa. Irridu nintroduċu miżuri għabbażi ta' konsensus u konsultazzjoni f'qafas u f'qafas fejn il-Parlament Ewropew jiġi konsultat dan huwa l-unika mod kif nistgħu naħdmu mod tajjeb u xira. Grazzi. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Od kilkunastu miesięcy... Grazzi, Signor President. Għal diversi xhur issa kena kena niddiskutu il-futur tal-Unjoni Ewropea odda li ġew ehm, proposti minnaħa tal-Komissjoni f'daq waħda nindunaw li mhumiex tajbin biżejjed u dan jidher li u jidher tiġi l-istess ħaġa bis-semestru Ewropew. Nixtieq li nuri tħassib tiegħi dwar dak li qed nisimgħu li qed jgħiduna li li hemm membri ta' hemm xi nies fil-membri fil-Parlament Ewropew li ma involuti fid-diskussjonijiet oħrajn mhomx involuti. Dawk il-membri minn mill-pajjiżi li m'għandhomx l-ewro jħaj jkomplu jżidu il-firda flok il-flok laqda irridu ntejbu eh, l-istrumenti tal-ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea inkluż dawk fil-pajjiżi tal-żona euro. Irridu li kien iktar konverġenza il-Parlament Ewropew jirrappreżenta ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea għalhekk għandna rridu nkunu involuti iktar. Issa, nagħti l-kelma għal Signor Jazleka. Ohjausjakso on erittäin tärkeä työkalu siinä kokonaisuudessa. Dan is-semestru Ewropew huwa għodda importanti ħafna sabiex intejbu l-ekonomija Ewropea. Sabiex naraw xħajġri fil-ġejna l-unika punt negattiv huwa illi il-Parlament Ewropew irid jindependi kompletament fuq l-internet il-Konsil u l-Kommissjoni semmew illi għanna bżon naġlu u li hemm problemi loġistiċi. Iżda, sabiex nilħu l-miri tagħna irridu naċċertaw rwieħna illi nilħu l-miri, rridu naċċertaw li nilħu l-miri u mhux ma u nilħu sew u mhux niddependu biss fuq il-kem naġlu. jekk ħatkun ħadd seħ xi ħaġa importanti kif nisaċerta rwieħna illi nkunu nistgħu li aħna mexxin fid-direzzjoni tajba. Sra Frigreja kjerġbu żomma mal-ħin. Grazzi, Signor President. Aħna smajna minn kunsil, minn rappresentant tal-Kunsil dwar il-vantaġġi tal-semestru Ewropew. Aħna smajna kol dwar iżda proċess antidemokratiku li jinterferixxi fil-budgets nazzjonali tal-Istati membri. Dan jurina il-problemi li jem din qed nifukaw fuq realizzazzjoni tal-seta li qed tingħata lil ċerta ċriki ta' nies. Qatt ma rajna tabda daqshekk dirett fuq eh, drittijiet soċjali u tal-ħaddiema rajna tnaqqis fil-pagi, tnaqqis eh, sostantivi fil-abilità eh, ta' nies li jkunu li jistgħu jixtru, xogħol ħini ta' xogħol dejjem qed jiżdiedu, Dan kollu ħajwassal għal SMS li jgħalqu bl-eluf. Dan huwa verament skandalus. Grazzi ħafna. Grazzi President, rappresentant tal-Konsil, Kommissarju. Meta nagħtu ħarsa l implementazzjoni tal-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020 Nafu li l ok fejn diskutu dan, iżda għet niddiskutu l-aspetti tekniċi. Is-sur dalli kellu raġun, ma kienx faċli, iżda hemm strumenti fostom il-semestru Ewropew li jistgħu jgħinuna noħorġu mill-kriżi. Jista' jkun kontribut żgħir iżda flimkien irridu niġbdu ħabel wieħed biex insibu soluzzjoni għal din il-kriżi. U għalhekk nixtieq inkun naf Bis-serjetà taħseb li l-dialogu ekonomiku hija xi ħaġa li teżisti fuq il-livell tal-Istati membri? jien għandi dubju tiegħi li l-gvernijiet jħolqu programmi għaliex fl-aħħar mill-aħħar jippruvaw jerġgħu jiġu eletti ma nistgħux neħdu kontrihom iżda dialogu ekonomiku ma tantx seħħ u din hija xi ħaġa li l-gvernijiet iridu jitalmu jagħmlu. It-tieni nett, inti tappoġġa l-idea li ikun hemm budget Ewropew iktar kbir biex ikun jista' jitratta dawn il-kwistjonijiet ta' deficit biex ikun jista' jagħmel tajjeb għalihom fuq il-livell tal-Istati Membri imbagħad fir-rigward il-governanza tas-suq waħdini. Kellim ġin tar-rot. Is-sur ta' baġ li minuta. Grazzi ħafna, President. Id-dibattitu illum waqfat fejn entità partikolari ħadet il-mart kollu fuq fu spalleja. U għalek naqbel mal-kollega li x-semestru huwa strument perfett biex iġiel l-istati membri jimplementaw politika irresponsabli. U memx bizzejt informazzjoni l-Parlament Ewropew. Il-Kummissjoni Ewropea fl-istess ħin għandha tifhem ukoll li aħna nistgħu nkunu l alleati tagħkom, nistgħu nkunu allejati għall-Kummissjoni Ewropea biex nwettqu l-kontroll u l-verifiki fuq l-Istati membri. Għalhekk għandna bżonn kontroll demokratiku naqbel ma dawk li ħadu din l-inizjattiva x'memx garanzija li fil-Parlamenti Nazzjonali ser iseħ dibattitu xira. li Nistaqsi l sur Dalli biex iżom f'moħħu x'dibattiti seħħu fil-gvernijiet nazzjonali u jagħti ħarsa eżattament x'ġara hemmhekk. L-Onorevoli Mattias. Grazzi President. Smajna stqarrijiet mill-Kunsill li għal raġunijiet tekniċi rridu nissagrifikaw id-demokrazija fil-kuntest ta' semestru Ewropew. Naħseb li hemm kwistjoni politika hawnhekk u l-mistoqsija tiegħi hija tista' tassew ikollok inizjattiva politika mingħajr demokrazija, il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew jeħtieġ ikollhom jett fuq kwistjonijiet budġetarji. Kieku kienet kwistjoni teknika biss bħalma ġi suġġerit hawnhekk, allura tkun varjabbli teknika iżda jekk nagħtu ħarsa lejn Franza, l-Italja, l-Ungarija u Spanja fuq lista ta' stennija kien hemm pajjiżi li ġew trattati mhux indaqs u għalhekk din hija realtà. Ġermanja tista' tesprimi l-opinjoni tagħha fuq il-Portugal, iżda l-Portugal ma jistax tesprimi l-opinjoni tagħha fuq il-Ġermanja. U għalhekk kummissarju nitolbu ta' attenzjoni din il-kwistjoni għaliex il-kwistjoni ta' leġittimità demokratika mhux ser tiġi solvuta billi taqblu tajdu lin-nies li ta' toħarsa lejn l-internet hija kwistjoni ta' esklużjoni demokratika. Grazzi, naħseb li rridu nieqfu hawnhekk għall-proċedura KHDI, provajt naqsam minn ħin tal-kelma fost il-gruppi politiċi sa naddi kelma lill komissarju Dalli. Monsieur Dalli. Voilà, je vous donne la parole en réponse à ces nombreuses interpellations. Nitolbok twieġeb għal dak il-kummenti kollha. Well, I would like to thank everybody for Nixtieq nirringrazzja l kulħadd tal-kontributi tagħkom f'dan id-dibattitu. L-iktar bidla fundamentali introdotta mis-semestru Ewropew huwa il-fatt li issa l-koordinazzjoni fuq livell Ewropew ta' politiki ekonomiċi u fiskali qed jittieħdu qabel ma jkun hemm deċiżjonijiet nazzjonali. Sa din is-sena il-politiki nazzjonali u l-budgets nazzjonali ġew evalwati fuq il-livell Ewropew wara biss li kienu jittieħdu deċiżjonijiet nazzjonali u din hija bidla ewlenija u dan kif issemma minn bosta kollega llum ifisser li hemm responsabilità demokratika akbar għall-istituzzjonijiet Ewropej. Dan jappella għalhekk għal sem akbar tal-istituzzjonijiet Ewropej fid-dibattiti nazzjonali. Jeħtieġ li nsibu mod kif nagħmlu dan. Il-Kummissjoni sissa pruvat kemm xejn tevita li tisfida l-politiki nazzjonali fid dibattiti pubbliċi. Is-semestru Ewropew u s-sitt miżuri leġislattivi ħajkunu strumentali biex ikun hemm stabilità tkabbir u impjiegi fl-Unjoni Ewropea fi snin ġejjin. Ser jgħinuna nevitaw l-emerġenza ta' zbilanċi makroekonomiċi u fiskali li wasluna l-kriżi tal-lum. Iżda għandkom raġun, il-semestru Ewropew mhix għodda ta' ġestjoni tal-kriżi ser twassal riżultati fuq stabilità u tkabbir fis snin li ġejjin. Għal daqstant, ġimata ilu prezentajna roadmap għal stabilità u tkabbir, elementi tagħha li ġew suġġetti għal Kunsill Ewropew u Summit Ewropew ta' għada għal medda medja għasira ta' żmien irridu naraw rkupru għal Greċja, rekapitalizzazzjoni tal-banek u l-massimizzazzjoni tal-armi tagħna fir-rigward il-patt eh, finanzjarju, ta' stabilta finanzjarja. Irridu nsaħħu wkoll il-governanza ekonomika. Qed nagħmlu progress kbir anke fuq l-aħħar element li nibnu aktar fuq unjoni ekonomika ta' vera. Biex nagħlaq nishtiq nisħaq il-konvinċiment tiegħi li l-introduzzjoni ta' semestru Ewropew jirrappreżenta pass importanti l-qoddim. Dan il-Parlament diġan mel kontribut siwi biex il-semestru Ewropew ikun aktar effettiv u saħħaħ il-leġittimità tiegħu. fil ġejjini ser ikun rwol kruċjali tal-Parlament Ewropew u tal-Parlamenti Nazzjonali li jkomplu jiżguraw l-appartenenza demokratika tal-koordinazzjoni politika konġunta tagħna. Issa qegħdin imsejħa biex dan nagħmluh fil-prattika flimkien. Grazzi, Sur Dalli. Issa l-Sur Dominik għal-Kunsill. Grazzi, Signora President, nixtieq nirringrazzja lil membri onorevoli kollha li spremaw l-opinjoni tagħhom fuq semestru Ewropew U l-element dominanti komuni għal bosta kellima kien l-element demokratiku tal-proċess u min għandu jagħmel id-deċiżjonijiet f'dan il-proċess. Ħafna drabi koll il-pjaċir li nieħu fil-laqat fil-parlamenti nazzjonali, speċjalment fil-Parlament Nazzjonali tiegħi fil-Polonja u li nismemmek huwa l-istess, iżda minn punt di vista differenti. Il-Parlament Nazzjonali il-ħin kollu jissuġġerixxu li għandhom ikollhom l-aħħarijiet dwar dak li jrid iseħħ fil-pajjiżi individwali u dak li huwa tajjeb għaċ-ċittadini tagħna. U semestru Ewropew huwa mfassal propju għal dan il-għan. Palma qal il-Kummissarju, għall-ewwel darba l-Parlament Ewropew ġi involut fil- proċess kollu ta' taħita ta' deċiżjonijiet. Il-Parlament Ewropew jaf x'inhuma l-opinjonijiet dwar l-ekonomiji tal-Istati membri, jaf x'inhuma l-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea, huwa konxu dwar il-pożizzjonijiet tal-gvernijiet nazzjonali u juża l-autonomija tiegħu jekk irid il-Parlament Ewropew jista' jiddeċiedi Il-Parlamenti Nazzjonali skużaw nistgħu jiddeċidu sa liema punt dan ħejġ implementat għaliex huwa liet tal-Parlamenti Nazzjonali li jaddottaw il-budgets nazzjonali u l-budget huwa l-istrument ewlieni tal-politika ekonomika. U għalhekk hija diffiċli għalija li naċċetta l-istqarrija li m'hemmx demokrazija fil-proċess kollu għaliex l-istituzzjoni li aktar għandha influenza f'dan il-proċess hija dik propri li hija involuta, ġifier il-parlamenti. Huwa diffiċli għalija li najt jekk il-semestru Ewropa hux suċċess kbir jew suċċess żgħir għaliex il-proċess għadu ma ntemx, għadna ma nafux kif il-Parlament Nazzjonali jitrasferixxu rekomendazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-budgets nazzjonali fir-rigward il-politika makroekonomika. Is-semestru Ewropew ġie infassal sabiex jinvolvi il-Parlamenti Nazzjonali u sabiex juri l parlamenta Nazzjonali u entitajiet nazzjonali oħra ta' deċiżjonijiet x'inhuma t-teddidiet li jistgħu jkunu hemm għal pajjiżi konċernati. Aħna rridu naqsu l-isbilanċi makroekonomiċi bejn l-istati membri. U kif kienet jgħid il-Kummissarju wkoll, il-kontroll kien ta' natura sekondarja wara li kien hemm l-atti kollha li ġew adottati. Il-Kunsill u l-Kummissjoni kienu jgħidu biss lill istati membri li dan din ma kienx id-direzzjoni tajba li kienu għadhom kemm ħadu li r-riżultati, pereżempju, mhux ser ikunu pożittivi għas-sitwazzjoni ekonomika. Il-proċess issa nbidel u l-aħħar jett jaqa' taħt kompetenza ta' l-iktar istituzzjoni demokratika fil-proċess, ġifiri l-Parlament Nazzjonali, li jaf x'inhuwa l-aħjar mod u x'jista' jsir bl-aħjar mod. Għalhekk fl-opinjoni tiegħi l-istruttura tal-semestru Ewropew huwa korrett u diffiċli ħafna li nakkużaw li mhix immexxija mill-prinċipju ta' demokrazija. Għadna rridu naraw issa kif ħadd implementata. Grazzi. Issa l-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa r-rapport ta' Rivellini tal-kwittanza tal-2009 u ngħaddu l-kelma l rapporter is Rivellini